tijak tal-ħidma dedikazzjoni tijak dawn is-snin li għaddew. Mela nagħlqu dan id-dibattitu ngħaddu għal mistaqsijiet orali għal konsil kommissjoni dwar il-traffikar tal-bnedmin. Nis nibdew bis nira għana ħed għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. Palma l-kol nafu dinja waħda mill-iktar eh, reati eh, serji u gravi fid-dinja u jata ħasra li għadni diskutu dan l-argument f'kamra kważi vojta f'dan il-ħin tal-ġurnata. 200 sena wara qed naraw illi eluf ta' persuna qed ikunu Eh, affettwati minn din l iskavitu ta' traffikar tal-bnedmin il-parlament u istituzzjonijiet oħrajn għandhom responsabilta kbira sabiex iġġildu u jwaqfu din it-tip ta' skavitu illi għandha ħafna forum il-xol forzat, il-xol eh, biskop ta' sess, il-wet jittallab. Xaqni ringrazzjakom il-kol għal-kooperazzjoni ta'kom u nittama illi flimkien fl-aħħar mill-aħħar nilħu rezoluzzjoni komuni. Xtaqt ngħid ukoll li nittama li l-Kummissjoni ġdida tressa uh, dalwaqt uh, direttiva marbuta mal-traffikar tal medmin u li s dak li hemm fil-proposta oriġinali sabiex aħna nindirizzaw din il-problema ta' traffikar irridu naraw li ninkludu kollox u mhux biss il-kodiċi penali imma anke l-liġijiet ta' migrazzjoni irridu naraw is-sanzjonijiet illi riflettu s-serjetà tal-każijiet u li anka li jaffettwaw il-liħ finanzjarju illi jipprofittaw ruħom minnhom dawn in-nies minħabba l-vitmi tagħhom. Aħna rridu nindirizzaw din il-problema ta' traffikar tal-bnedmin u l-Istati membri rridu kollha jagħmlu sforz komuni u anka innaqsu d-domanda fil-pajjiżi tagħna għal servizzi minnaħa tal-vittmi li jkunu traffikati jekk aħna naqsu d-domanda naħseb illi eh, din il-provista ta' servizzi titnaqqas ukoll. Xtaqt ngħid ukoll illi il-Konsill, il-Parlament u l komissjoni u l-Istati membri kollha kif flimkien mal istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jaħdmu flimkien sabiex inwaqfu din l-iskjavitu moderna li hija traffikar tal-bnedmin fl-Ewropa. Sinjura Bauer għal żewġ minuti u nofs. Grazie ħafna, Sur President l-traffikar tal-bnedmin hija kwestjoni importanti ħafna. U mijiet ta' luf ta' persuni fl-Ewropa jisbċaw fitmi ta' dan it-tip ta' traffikar. Laqas jitwemmen b'tali mod illi anka l-interpreti donnam qalu eluf flok miet ta' eluf Naħseb illi mhux qed nirrealizzaw kemm kbira din il-problema. Naħseb illi l-Ewropa għandha tagħmel sforz ikbar sabiex tiġġielet eh, dan it-traffikar tal-bnedmin xtaqt nindirizza żewġ kwistjonijiet l-ewwel il-protezzjoni tal-vittmi u anka t tnaqqis ta' domanda. Għalkemm il-leġislazzjoni Ewropea teżisti fil-protezzjoni tal-vittmi u l-Kummissjoni wedet illi terġa' tevalwa dan fl-2009 aħna issa qed nitkellmu dwar leġislazzjoni 81 tal-2004 illi waslet għal reviżjoni u aħna irridu naġġornaw din il-protezzjoni tal-vittmi. Mingħajr din it-tip ta' protezzjoni ma xankru pozizjoni illi naslu għal sors tal-kriminalità organizzata kif kien ikkonfermat ukoll mill-mexxejja tal-Europol. Xtaqn l-attenzjoni wkoll dwar il-kwistjoni ta' tnaqqis tad domanda għaliex hemm suq għat traffikar tal nedmin u dan is-suq qed jitmexxa mir-regola tal-provista u d-domanda bħalma jitmexxew sfiq oħra. U kultant ninjoraw ninsew il-lat tad-domanda. Jekk aħna naħdmu sabiex innaqsu d-domanda, mhux ser jirnexxina fil-ġlida tagħna kontra traffikar tal-nedmin xtaqt Nessaq il-punt ukoll illi hemm bżonn ta' koordinazzjoni tal-politika tal-qosma politiċi differenti. Fissem il kummissjoni nixtiequ naraw illi qed naraw illi DGs u ċertu qasma politiċi mhux qed jiġu koordinati u għalhekk hemm ħafna ħafna iktar x'naħdmu. Sur Lopez Garrido għall kunsill Mikrofonu kieġbok sawa. Signori Het u Bauer, jina ma nistax naqbel iżjed ma l-inizjattiva il-mistoqsija u id-dibattitu li jintom għajimtu għonek il-lejla jider il-traffikar tal-bnedmin ija l-ikbar ġerħa fl-umanita u għalek hija wieħed mill- dawk il- suġġetti li rridu ninaqdu fl-imkien u nindirizzaw. Hemm bżonn li ninaqdu naqdu l-isforzi kollha tagħna fuq livell Ewropew u anki iktar li lin mill-livell Ewropew sabiex inkunu nistgħu indawwu din il-ġerħa. Issa ħna konna qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-approċċ, jekk l-approċċ għandu x'ikun fuq livell globali fejn iddiskutu l-inklużjoni soċjali, dan kollu iva, tweġiba hija iva, dan huwa l-approċċ li hemm bżonn. Mbagħad irridu inħarsu wkoll lejn il-proporzjonalità u s-severità tal-kastigi u l-ħtieġa li jkun hemm miżuri addizzjonali biex imbagħad nipproteġu anke l-vittmi. Intom insistejtu fuq dan jiena naqbel 100% protezzjoni tal-vittma hija essenzjali biex inkunu nistgħu niġildu kontra traffikar tal-bnedmin. U illi kollok tifel u vittma vulnerabbli ma għannix ninsewa u um sempliciment fuq il-kastik. Is-sintom tkellimtu wkoll fuq id-domanda. Din hija riflessjoni importanti ħafna li rridu nagħmluha L-istess kif irdu nagħmlu wkoll fuq is-suġġett tal-ġurisdizzjoni fit-tieni paragrafu tal-mistoqsija intom semmejtu fuq il-koordinazzjoni ta' informazzjoni dik hija neċessarja naqblu wkoll ġifieri fuq dan is-suġġett. Apparti minn hekk intom qed tisol issaqsuna wkoll fuq il-miżuri ta' prevenzjoni. Issa f'dan ir-rigward ikolli ngħid li l-Unjoni Ewropea ilha taħdem fuq dawn il-miżuri ta' prevenzjoni Il-Kunsill fl-2005 kien adotta pjan f'dan ir-rigward li tiġi implementat b'mod effikaċi. U din il-kwistjoni ta' traffikar tal bledmin edha wkoll f'ħafna f'temiet li għanna ma' pajjiżi terzi, per eżempju dak tal-Afrika u anke il-patta stabilizzazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Balkani tal-Ponent biex ir-rwol illi għandu it-traffikar tal-bnedmin u ġrida kontra traffikar tal-bnedmin għan fil-qofol anke daw kien nis li ikunu f'kuntat mal-vittmi bħal pereżempju l-uffiċjali tal-frontieri. nishti ngħidilkom illi il-Presidenza Spanjola kun qed taħdem din id-direzzjoni, il-Presidenza Spanjola kun qed taħdem b'mod partikolari fuq tfal illi jkunu vittmi ta' traffikar ta' bnedmin u dinja waħda mill-prioritajiet ewlenin tal-Presidenza Spanjola u li aħna tlabna bħala inizjattiva li fil-bidu tal-2010 il-Kommissjoni tippreżentalna paper fuq il-minuri mhux akkumpanjati li jaslu fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk fl-aħħar nixtinajt ukoll sul-President il-Presidenza Spanjola matul il-mandat tagħha ġifir dan is-semestru ħat prova li kunem dibattitu immedjat fuq il-ġlida kontra traffikaj tal-nedmi li jena konvinta li l-Kommissjoni ġdida ħad prezenta immedjatament. Iktar ma tiġi prezentata malajr il-proposta minnaħa tal-Kommissjoni, iktar il- Presidenza Spanjola tkun tista' tqajjem il-kwestjoni fil-Kunsill u anke mal-Parlament għax aħna determinati illi niġġieldu kontra din l-iskjavitu moderna kif iddiskrivu għatajjeb il-kellima ta' qabel. Grazzi. Għanna Mr. Barro, three minutes. I, Mr. President. Grazzi ħafna, Sur Barro, 3 minuti. Iva, Sur President il-Ministru għadu kif semma illi għawna kent kan dwar forma ta' skavitu, nixtieq li ningrazzja lill-Sinjura Het u Sinjura Bauer li ħadmu fuq dan il-qasam. Hawnhekk irridu naqblu naqbdu approċċ multidisciplinarju u mhux biss fuq ir-repressjoni imma anke nifukaw fuq ix-xogħol internazzjonali u anka mal-pajjiżi terzi u dan it-tip ta' approċċ u l-approċċ li għażlet il-Kummissjoni u li ibbaża ruħu fuq il- id-deċiżjonijiet qafas ta' Marzu tal-2009 u dan il-qafas jindirizza l-konsillu jiftaħ anka iktar u għal bażi legali ġdida illi qed jingħata lilna permezz ta' Trattat ta' Lisbona illi qed wassalna sabiex naslu għal direttiva, proposta ta' direttiva illi torbot ukoll ma' diskussjoni li kien hemm qabel idħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. u anke l-proposta ġdida għad direttiva nittamaw li nkunu iktar ambizzjużi l ħsieb tagħna u li l-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol essenzjali li jkun impenjat li jisaħħaħ il-qafas legali sabiex nġildu t traffikar tal-medmin. Ħalli nagħtikom ftit weġibiet għat test eh, attwali tal-mistaqsija orali. It-traffikar tal-bnedmin huwa reat serju u jrid ikun ikastigat b'mod proporzjonat eh, permezz ta' sentenzi eh, ħarxa. Il-pieni massimi għandhom ikunu armonizzati għaliex hemm varjazzjoni kbira bej stat membru u ieħor hemm firxa ta' tlieta sa' 20 sena għal reati um, partikolari u jista' jkun hemm differenzi bejn stat membru u ieħor b'mod kif naslu għas-sentenza, però din id-diskrepanza fil-tip ta' sentenza ma tistax iġi ġustifikata f'kuntest Ewropew. Għalhekk aħna rridu nipprovdu dan is-sanzjonijiet ħarxa u din il-proposta l-ġdida. L-assistenza u l-protezzjoni għal vittmi ta' traffikar sabiex eh, kollom lajnuna u għajnuna medika, akkomodazzjoni, taħriġ, interpretazzjoni, rappresentazzjoni legali, dawn kollha huma essenzjali. U ovvjament anke bħalma qalet il-Presidenza Spanjola Aħna interessati wkoll li nindirizzaw it-tfal li huma vittmi eh, ta' dan it-traffikar u nipproteġuhom ovvjament eh, l-għajnuna legali bxejn għandha tingħata lil dawn il-vittmi speċjalment lil eh, dawk li huma minuri. Dan implementazzjoni tad direttiva marbuta mal-permessi ta' residenza għal persuni li jkunu vittmi ta' traffikar tal-nedmin u li jikkoperaw mal-autoritajiet irridu naraw illi wara dan ir-rapport jekk wara dan ir-rapport hemm bżonn isiru emendi għad-direttiva. Ħan nitkellem dwar miżuri illi igerxu lil eh, nies milli jużaw dan tip ta' servizzi. Hemm numru ta' stati membri qed jieħdu inizjattivi f'dawn l-oqsma. Aħna nixtiequ ninkoraġġixxu l-istati membri sabiex jaċċertaw illi dawk li jagħmlu użu minn dan it-tip ta' servizzi sesswali jitrasqu l-qorti mhux biss eh, għax ikunu qegħdin jitratta qegħdin jużaw persuni traffikati dwar il-ġurisdizzjoni, dwar l-eżerġizzju ta' din il-ġurisdizzjoni li naċċertaw li kull stat membri mhux biss kull stat membru mhux biss ikun jista' jresa il-każ eh, fuq eh, persuni minn pajjiżi terzi imma dawk il-persuni li qed jgħixu fil-pajjiż. Nitkellmu dwar il fenomenu ta' mafja ġdida jiġifieri organizzazzjonijiet eh, li jkunu mamulin minn individwi ta' nazzjonalitajiet differenti illi jiffukaw l-attivitajiet kriminali tagħhom fi stat membru partikolari. Sabiex anka nitkellem dwar il-ġbir tal-informazzjoni, il-Kommissjoni ħadmet bisħieħ isbisħiħ għal indikaturi komuni ta' din il-ġbir ta' formazzjoni li naraw illi konna statistika ta' min joqgħod fuqha fl-Unjoni Ewropea hemm numru ta' rapporti grazzi għal inizjattivi u riżultati ta' dan kollu rid kollu segwitu sabiex aħna jkollna tip ta' skeda fejn aħna nista' nikkomunikaw mal-Eurostat, mal-Eurojust, mal-Europol, mal-Frontex u aġenziji ta' drittijiet fundamentali dwar il-prevenzjoni għandna programm ta' prevenzjoni illi jgħin sabiex nġildu niprevenu din it-tip ta' reati u li fl-2010 ħar jiffoka fuq traffikar tal-bnedmin hemm il-programm ta' Stokkolma illi jipprovdi għal azzjoni speċifika Fid-dokument ġenerali li ġie adottat mill-Konsil tal-Affarijiet Interni illi għena sabiex nsaħħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Għalhekk qed nitkellmu dwar politika globali sabiex niġġieldu traffikar tal-bnedmin u bħalma qed il-Kummissjoni dalwaqt ser tkun qiegħda tressaq abbozz ta' direttiva u jiena kuntent ħafna li nara li l-presidenza spanjola ser għada kif ħabret ukoll illi ser kun ftuħ ta' dibattitu li permettilna illi nieħdu ħarsa mill-qrib dan il-fenomenu, nagħtu ħarsa mill-qrib dan il-fenomenu illi sfortunatament hija dejjem jiżdied fl-istati membri. Naħseb li wasal iż-żmien sabiex aħna nagħtu reazzjoni u nieħdu azzjoni minn issa. Grazzi. Thank you, Commissioner. And now, Mrs. Angelilli. Grazie Kommissarju, Signor Angeli li għal żewġ Grazie President, l-onet nishtieni ringrazzja l-Signora Hedl u Bauer għall-inizjattiva tagħhom. It-traffikar tal-bnedmin kif għalu kulħadd qabli u għarejat gravi ħafna li marbut ma l-isfruttament sessuali u mal xogħol illegali. Dawn huma reati minn persuni minar skrupoli li jiġbru in-nies bil-violenza u ħafna drabi bl ingan ħafna drabi jwedwhom uh, eh, xogħol onest, eh, mħallas tajjeb u b'teddida eh, mhux biss l-vitni manki li tfal u l membri tal-familja. ħafna drabi jiġri li n-nisa u tfal li ħalsu li iktar prezzoli. Stimi li għajdu li hemm 3 miljuni ta' vittmi tal-traffikar tal-bnedmin u design fil huma propju nisa u tfal. Fl-2008 l-Parlament Ewropew bl-ewwel Ewropea fuq drittijiet tat-tfal tal-minorenni qalu e, illi trafikar e, traffikar tal-bnedmin għandhom ħafna għanijiet illegali traffiku tal-organi, zwieċ e, illegali, talb fit-toro turizmu sessuali biex namel ftit eżempi. Eh, f'dak il-dokument il-traffikarġi eh, definita bħala ġerħa, anki fl-Unjoni Ewropea għal daqstant il ġida kontra il-traffikar u għall-isfruttar kellhom jisiru priorità għall-agenda futura tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel billi nadottaw il mizuri leġislativi kollha li huma neċessari u urġenti biex inkunu nistgħu niggarantixxu il-protezzjoni sħiħa u lajnuna għal vittimi. Tkellimna fuq il-traffikar u sfruttament ta' tfal anki fil-program ta' Stokkolma dan l-aħħar. Għal dastant biex nala wara d-dibattitu tal-lejla, l-augurju tagħna huwa li il-Kummissjoni u l-Kunsill ikomplu fil-impen tagħhom u li l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel din il-proposta ġdida ta' direttiva illi se nagħmlu se b'attenzjoni kbira. Grazzi. Thank you and can I congratulate you on your appointment as ah, eh, Nishtiq nifraħlek anki bħala viċi president tal-Kumitat ta' dritti ta' tfal. Morais. Iva, il-kisba ta' Sinjura Hedu, Sinjura Moraes, anki jekk hawn ħafna nies u qegħdin tard ħafna. E, e, qed jużaw klim bħal determinati bħal ambizzjuż għal kummissarju u tamin wieħed jistenna anki li jkun tartek biex, biex nitkellmu fuq dawn is-suġġetti. Hemm l-awturi li jifmu il-komplessità ta' dan il-fenomenu u jifmu koll li E ċittadini jistennew l-Unjoni Ewropea jaffaċċaw din il-problema. is e sul Barrot kellem fuq il-bżonna leġislazzjoni ġdida. Aħna nitamaw li jkun hemm il-proposta tal-Kummissjoni e, dal-waqt. Aħna smajna anki il-smieħ ta' Signora Malmstrom. Jekk aħna poġġu flimkien il-biċċizzar ta' dan il-puzzle qed naraw li qed nimxu quddiem. E, però l-iskala tal-problema tfisser li rridu e, eh, nitraduċu l-azzjoniet, il-klim fazzjoniet, hemm il eh, xol sfurzat, l-isfruttament sessuali, l-abus ta' tfal, aħna rrid ikonna risposta eh, realistika. Sur Barro tkellem fuq ħafna affarijiet li xtiqjara bħala realtà xek Eh, jiġu jitħlu kollha flimkien ġo pakket fl-Unjoni Ewropea kollha nkunu nistgħu naraw politika determinata li l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jaraw bħala grupp ta' azzjonijiet bħalissa ċittadini jifmu il-pjaga tal-traffikar, pero ma jifmux l-approċ uh, eh, holistiku, mux qed jifmu x'tagħmel l-Unjoni Ewropea eh, jiena kontenta kontent li s-Sinjura Mastrom illum tkellmet fuq impenġ ġdid eh, li se jitħol fuq dan is-suġġett imma anki fuq il- eh, l-impen tal-presidenza spanjola, per eżempju, fuq violenza kontra n-nisa. Eh, anki jekk edin tart il-lejla irridu illi dawn il-klim jisiru azzjoni. Grazzi sa' signora Hirsch għal minuta u nofs. Grazie. L-ewwel net nirringrazzja l rapporters għall-impenn taħħom u għall-kollaborazzjoni eccellenti. Dan huwa suġġett importanti ħafna kif għadna it-traffikar tal-bnedmiri għall-ar forma ta' reat. Il-ċifri li ġew kwotati fil-starriċ tal-Europol jitjajdu li ma situazzjoni ma tjibieċ imma fil-qasam ta' xol sforzat zida ta' ċifri u anki trafikar ta' nisa fuq l-istess nisa. Hemm bżonn nagħmlu azzjoni malajr urġenti u koerenti. Biex dan jsir, però irrid ikollna wkoll approċċ integrattiv fis-setturi differenti. Punt fundamentali huwa li nqajmu l-kuxenza tal-popolazzjonijiet fl-Ewropa tal-fatt li traffikar tal-bnedmin tal bnedmin jista' jseħ f'kull belħ, f'kull pajjiż. Eh, hemm bżonn nagħmlu eh, xogħol ta' informazzjoni bħalma milna eh, bil-lob tal-futbol dinji fil-Ġermanja mħabba l prostituzzjoni sforzata biex il-nis ikunu iktar konxi o biex bekk nkunu nistgħu ngħinuhom il dawn il-nis. nies Imbagħad protezzjoni tal vitmi meta dawn il-persuni uħorġu minn situazzjoni drammatika fil-pajzi membri għandu jkunem assistenza top, ta' tobba u ta' psikoloġi ta' psikoloġi biex dawn il-persuni jistaw jieġu mejjuna biex jek jiridu jistaw jerġaw lura u morru lura f'pajjiżhom jew jintegraw fil-pajjiż fejn jgħodu jew jitolbu l-azil. Grazzi. Issa Sargentini għal 3 minuti. ħanitkellem bl-Olandis. Illum fil-gazzetta olandiza hemm artiklu ta' ħaddim staġjonali bidwi illi ikabbar l asparagi illi ġi akkużat me traffikar tal-bnedmin ma' kollaboraturi rumeni. Mux iġifiri ma' ċittadini ta' barra mill-Unjoni Ewropea ma' ċittadini Ewropej. Politika tajba kontra il-traffikar tal-bnedmin, pero mandiġ tillimita ruħa għal persuna waħda biss. Irridu eh, nafaċaw il-vitmi tal-drittijiet tagħhom u tal futur tagħhom. Il-vittimi ta' traffikar tal-bnedmin mandomx jitħallu waħedhom. Aħna rridu għom eh, bl-assistenza legali, bil-medicina, bil-, -medicina, bil bil-finan billi tuħom il-flus, billi natuħom l-assistenza psikologika għandhom ikunu jistaw jużaw il-possibilitajiet li jeżistu fil-proċeduri tagħna tal-liġi u dan huwa essenzjali nitlob lil ministru Spanjolu l kummissarju Barro eh, illi wara klim jiġu l-azzjonijiet. il għal per eżempju illi l-persuni illi jużaw il servizzi tal- bnedmin li huma vittimi tal-trafikar għandhom jiġu għandhom jiġu e kastigati. Però jiena nitlob kif nistgħu nejnu lil vittimi jekk aħna e, e, xogħol tagħhom nikkriminalizzaw ħaxa wara kollox huwa dejjem xogħol dak li jagħmlu huma anke jekk huma l sera Xejridu jagħmlu dawn il-vittmi biex ma jkunux kriminalizzati, nixtieq risposta għal din il-mistoqsija. Il-vittmi ta' traffikar tal-bnedmir għandhom bżonn u għandhom dritt fl-opinjoni tiegħi li jkollhom permess ta' residenza f'ċerti kondizzjonijiet biex inkunu zguri li huma ma jibżawx li jintbatu l-ura fejn imbena, fej, fejn imbeda e traffikar u biex ikunu jistaw jirrapportaw il-nis li jisfruttaw u jkunu protetti mis soċjetà mandu ikun hemm laqas l-inqas possibilità jekk dan din il-persuna terġa' lura f'pajjiżha jekk hija suġġetta tratt ta' trafikar. Inti komissarju president tal konsil bid-direttiva AFAS il-ġdida għandkom zommu f'moħkom dawn il-vitmi u tatuhom fil-futur dritti ġod. Nin dan nixtieq nara fil-direttiva ġdida. Grazzi, sa' s-sur Njura, s-sur Zjobro għal-minuta. Ija, verament, ħasra li fl-Europa fejn hemm il-libertà u dritt u drittijiet tal-bnidem qed issir post tal-sira għal ħafna nies u ta' abużu hija ħażra ħafna drabi n-nies huma vulnerabbli nisa u tfal kumitat tal-ġustizzja u jiena bħala prosekutur pubbliku fil-Polonja jiena għamilt ħafna kawzi u u rajt illi dawn ir-reati ħafna drabi traffikar tal-bnedmin u fuq il-xogħol sfurzatu l-abuż ta' tfal. Biex nkunu nistgħu niġġieldu kontra dawn ir-reati, istati membri għandhom bżonn ikollhom awtoritajiet professjonali u ċentralizzati li jkunu jistgħu jagħmlu kooperazzjoni internazzjonali. E, Ruol importanti għandu mikollhom l-istituzzjonijiet istituzzjonali. Aħna nafu illi fil-trafikar tal-bnedmin responsabilità tal-entitajiet organizzati. Irridu niftakru, irridu nħorġu b'sanzjonijiet verament kbar biex nkunu nistaw nizolaw dawn il-kriminali u nkunu nistaw nihdu il-proprietà ta' dawk li jisfruttaw it trafikar Issa għanna Signora Ernst għal minuta u nofsa. traffikar e, jidependu mill-povertà u mill-ignoranza, e, specialment la forma ta' tfal, e, l-abus sessuali. Jina membru tal-NGL u għue għanna konvinti li jemżon ikun emazzjoni, dinja wahda mill- kondizjonijiet indispensabli biex niġildu kontra trafikar tal-bnedmin u rridu nsaħħu il-drittijiet u mhux biss il-pini. Imma f'dan il-każ biss inkunu nistgħu niġġieldu kontra traffikar tal-bnedmin, għandna bżonn ta' regoli ċari u ċari ħafna u l-vittmi għandhom ikunu protetti, per eżempju, hemm bżonn ikollna protezzjoni tajba, assistenza legali, imma anki fil-proċeduri uh, kriminali. Hemm bżonn fazi ta' riflessjoni u l-possibilità illi xieda ma jixdux. Hemm bżonn illi kunem hemm ta' protezzjoni. Vittima ta' traffikar tal-bnedmin għandu jkollha eh, pariri blaħlas, mhux biss it-tfal għatfall eh, bżon ikollna lajnuna legali, eh, rridu nsaħħu l-miżuri ta' prevenzjoni bil-taħriġ tal- eh, pulizija tal-avukati u tal-mħalfin jina kontenta bil-proposta tal-presidenza spanjola. E sur Dodds mhuwiex prezenti. Għana sur Borgezio, għabel, Illum waqt ismiħ tal kandidata komissarju kien hemm impenn preċiż kontra traffikar tal-bnedmin u jiena smajt hawnhekk eh, illi kulħadd jaqbel. Però ma kien mhux kulħadd kien jaqbel meta eh, snin ilu eh, minn f'din l-awla tkellimna fuq il-perikoli tal-kriminalità u tal-immigrazzjoni klandestina kienet qiegħda teddet fl ewropa u anki għal uh, riskju ta' trafikar tal-bnedmin u anki tal-organi. Issa kulħadd skopra dan il-fenomenu fl-aħħar e, indunaw bih u jiena kontent illi kulħadd huwa impenjat. Però huwa importanti illi nifmu illi il-kawża hija dejjem dik e, e, dawn it-traffikar e, ġejjin minn huma maħluqa minn ħaġa waħda, e, e, l-estensjoni tal-immigrazzjoni klandestina u l-organizzazzjonijiet <laughs> e, jafum traffikar ta' bnedmin li huma ġestiti minn organizzazzjonijiet barra mill-Europa. U rridu niġildu kontra dawn l-organizzazzjonijiet. Inħossu illi dan il-fenomenu hija huwa eh, gravi ħafna. U għal daqstant e, traffikar e, hija konsekwenza tal immigrazjoni klandestina mingħajr kontroll. Għadna sur Dozmux, prezenti għaddu għasur Papa Nikolaw, minuta unofs. Jena nifraħ l-awturi ta' dawn il-mistoqsijiet orali Aħna nejxu f'dinja moderna u nistennew li eh, fenomeni bħal trafikar tal-bnedmin eh, madhom xie jeżistu fis-soċjetà tagħna, però mhuwiex hekk. Iktar minn miljun tmimmit elf eh, tfal u żgħażagħ jaqgħu f'dawn l-idejn u ma vittmi ta' trafikar. 270 elf vittma skont il-ġnus maquda Eh, huma prezenti fl-Unjoni Ewropea. Fil-Greċja biss dawn iċ-ċifri fuq dak li għandu xi xasam mal-prostituti għandna 40.000 persuna, eh, inklużi anki tfal, mingħajr ma ninkludu forum ta' traffikar. Hemm żewġ djufijiet li nixtieq nitkellem fuqhom mingħajr ma neskludu anki parametri oħrajn. L-ewwel net il-qafas Ewropew biex nġildu kontra dan ir-reat li huwa reat transkonfinali u kif qalu oħrajn ġustament huwa imwetta mill-kriminalità organizzata. U il-ġlida mhijiex effettiva fl-Unjoni Ewropea. Tini eh, element huwa li aħna rridu naħsbu fuq il-protezzjoni tal-vittimi e, ħaġa indispensabli u jiena eh, nifraħ l-presidenza spanjola u indispensabli nħolqu fondi u nħolqu anki strutturi xerqa u rridu anki ħarġu eh, personal biex ikun jista jgħin lil dawn il-vittmi ta' din il-forma moderna ta' skjavitu. Hemm eh, nġildu biex jiġu rispettati drittijiet tal medem Grazzi. Issa signora Kosta l-minuta u nofs. Jina nesprimi soddisfazzjoni kbira għal fatt li l-lum aħna qed nitkellmu fuq dan is-suġġett u jina nirringrazzja l-rapporter u anki l-kooperazzjoni bej il-partijiet politiċi u l-Kommissjoni. Jina kontenta wkoll li smajt eh, klim ta' impenn ehm, serju mill-Presidenza Spanjola u mill-Kommissjoni u jina nishtiq li din id-direttiva ġdida tiġi approvata fuq dawn il-liżi li fuq dawn il-linji li huma kulħadd jaqbel magħhom aħna naħdmu illi il-kwistjonijiet huma komplikati ħafna u ċifri huma kważi 300.000 persuna ħafna minnhom nisa u minorenni eh, li jiġu traffikati eh, hawnhekk fl-Ewropa u f'dawn is-snin dan il-fenomenu qed jiżdied għal daqstant irridu nagħmlu passi il qudiem Eh, u wara eh, dak li smajna minn il-Kommissjoni u anki meta nqisu program ta' Stokkolma. Dan u pass il qoddim għamilna pass il-qudiem meta provajna norma illi diġat eżisti mid-98 eh, fl-Italja bħala permess ta' residenza umanitarju għal vittmi. Rridu niproteġu l-vittmi, nerġaw ninkluduhom Eh, insibulhom xogħol possibilità ta' proven ta' protezzjoni tal-klient, irridu nagħmlu riflessjoni serja fuq dan u miżuri iktar eh, tajba aktar effettivi fuq dak li għandhom xasmu mal-pini illi għandhom jiġu normalizzati, għandhom ikunu kullin kien l-istess. Mod partikolari, aħna nitolbu illi jiġi evalwat il-konsens tal-vittmi u anki situazzjoni tarkat e, u nishtiq najt illi mux biss emżon protezzjoni tal- minorenni ma rridu namlu appoċ għal dawk il-persuni li waslu eh, fl-Europa imma eh, kienu vitmi ta' traffikar anke qabel ma waslu fil- eh, fil-artijiet tana u fil-kosti tana. Grazzi, issa signora Parvanova għal minuta u nofsa. President, kollegi, nixtieq nifraħ l-rapporters, il komissjoni Presidenza Spanjola, għall-impenn l ura biex insibu soluzzjoni għal din il-problema. Meta nitkellmu fuq traffika ta' bnedmin huwa importanti li niftakru wkoll. Fuq twaqif ta' pjattaforma fuq livell Ewropew sabiex jirnexxina nilħu iktar effettività fl-azzjoni tal-Istati membri fil-ħarsien tal-vittmi ta' traffikar. Irridu ikun hemm ukoll uffiċċju ta' koordinatur fuq it-traffikar tal-bnedmin li jaqa' taħt il-Kummissarju għall-Ġustizzja sabiex ikonna approċċ komuni mill-Istati membri kollha sabiex niġġieldu dan il-fenomenu. Importanti li, li nkunu nafu li huma s-sorsi ta' dan il-fenomenu sabiex ikollna nazzjoni preventiva fuq livell Ewropew u jkollna wkoll kooperazzjoni attiva mal-istrutturi ta' soċjetà ċivili sabiex jagħmlu kampanji għajnuna lill vittmi u anke ngħinuhom fir-riabilitazzjoni tagħhom. Hemm bżonn ta' strategija ta' koordinaturi fuq livell Ewropew sabiex ngħidu lill-Istati membri fl-isforzi tagħhom għal-ġlieda kontra traffikar ta' bnedmin. Grazzi issa sinjura jena eh, kudakis għal-minuta u nofs. Kultant il-vittma vulnerabli tkun letteralment vittma ta' skjavitu. U din hija u dan huwa reat kriminali. Il-faqar estrem, problemi fil-familja, violenza domestika kollha jafu jwaslu għat tal-bnedmin. Aħna nismaw li hemm mal-inqas 5,000 vittma li minnhom 330 ukunu tfal fir-Renju Unit. Aħna nilqaw dan id-dibattitu. Gvernijiet nazzjonali, l-aġenzijiet tal-kontrolli tal flurtiri jridu jaħdmu fl-imkien jridu iktar approċċ għal vitmi. L-inizjattivi jridu jkunu b'saħħithom eh, mhix hemm l-istati membri appoġġjati mill-Unjoni Ewropea. Grazzi, Signora Svensens. Grazzi, President. Jekk ma jkunx hemm domanda dawk illi ma jekk ma jkunx hemm domanda servizzi sessuali ma jkunx hemm domanda għat-tfal jiġu sfruttati ma jkunx hemm għalfejn isir traffikar tal-bnedmin għalhekk id-domanda hija l-qofol ta' kollox. Il-bnedmin madwar id-dinja jgħixu fil-faqar f'kondizzjonijiet deplorabli u għalhekk faċilment jaqgħu vittma fidejn dawk li jridu jisfruttawhom. Għalhekk iridu naħdmu sabiex innaqsu id-domanda. U rridu nieħdu wkoll miżuri preventivi billi pereżempju intejbu il-kondizzjonijiet tal-ħajja għan-nies f'dawk l-iktar partijiet li minnhom jiġu l-vittmi. Jiena u l-grupp tiegħi nixtieq nirringrazzjaw lis-Sinjuri Head u Power u l-kollegi fil-kumitat tal-qajmu dan il-punt. Nixtieq però li nara proposti ġodda u koll innovattivi fuq kif nistaw nejnu l-vittmi. Għanna bżon ta' ħafna miżuri varjati. Jiddu jkunu differenti jekk il-vittmi jkunux ta' um, xol sforzat jonkella għal assess. Grazzi issa għanna il-kellima li jmess. Bersil Barrios kontra part tal-ġnus tal maquda mijiet ta' aluf ta' persuni kienu vittma ta' traffikar tal-bnedmin fl-Unjoni Ewropea. Issa għalhekk huwa importanti li niffukaw l-iktar fuq il-ħarsin tal-vittmi u noqdu attenti b'mod partikolari fuq is-sitwazzjoni tan-nisa u ta' tfal li huma l-iktar vulnerabbli. Ma nistgħux nibqgħu indifferenti għal din il-problema u traċedja li għandna quddiem għajnejna. Għalhekk jiena nappoġġa bisħieħ it-talba li għamel dan il-Parlament fis-sens illi l-għajnuna lil vittmi trid tingħata bla kondizzjonijiet u jrid ikun hemm kastigi iktar severi wkoll kif qal is-Sur Barro. Jiena nixtieq nitlob li presidenza Spanjola, Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill biex jużaw il-leġiżlazzjoni Ewropea kollha li għandhom għad dispożizzjoni tagħhom biex jipproteġu l-vittmi tal-traffikar tal-bnedmin. Għandu jkun hemm mandat Ewropea għal protezzjoni tal-vittma illi talbet u li semmit ukoll Presidenza Spanjola waqt id-diskussjoni tal-programm ta' Stockholma li fl-aħħar daħal fis ikun importanti għodda importanti biex niġġieldu traffikar tal-bnedmin. U aħna nixtiequ din il- dan il-mandat jagħti lil vittma il-protezzjoni li kollha bżonn li tkun effettiva fl-Ewropa kollha kemm it-tama illi konna il- Kurraċ li nerfaw ir responsabilta biex nindirizzaw il-problemi li qed tiffaċċja s-soċjetà tagħna Uddim din il-problema ta' traffikar ta' nedmin Ma rridux ngħidu biss bil-paroli ma rridu nagħmlu abbazzjoni għal protezzjoni tal-vittmi. Mrs. Benova. It's okay, thank you, Chairman. Uh, vážený pán predseda, kolegyňa a kolegovia, v prvom rade mi dovolte prosím vysloviť uznanie pani kolegyňam Heda, pani Bauer, pretože skutočne v rámci toho... hovi... L-għanet president jinn nishtin irrakonoxxa l Bauer tal-li trattaw dan is-suġġett ta' daqshekk li daqshekk komplikat. Ħafna nies qas għandhom idea tal-ammont ta' traffikar ta' nedmin illi jsir huwa t-tielet l-iktar xogħol ta', ta kriminalità organizzata illi jagħmel profitt fid-dinja li daħal il-flus l-iktar vulnerabli huma n-nisa u t-tfal u għalhekk iġu nagħmlu sforz kulħadd sabiex innaqsu id-domanda. Il-vittmi ħafna drabi jkunu n-nies fqar illi għandhom kondizjonijiet ta' ħajja fira ħafna. Aħna rridu li jkun hemm n-nis kollu għawdu minn ħajja iktar dinjetuża u ma jkollniex iżjed traffikar għandna bżonn ta' sanzjonijiet ibsa n-nies illi jisfruttaw minn ħaddieħor m'għandhomx jagħmlu dan bla ma ikunu kastigati, irridu nagħtu eżempji tajba ta' sanzjonijiet għat traffikanti. U dinna waħda mill-affarijiet li naraw fl-isforzi tal-Jura ġas l europa u Frontex. Grazzi ħafna issa senjura Vikstrom. L-iskevetu ma ġietx abolita kif qalu xewħut. l Il-skjavi tal-lum huma dawk li ġu sfruttati għas-sess nisa tfal anke sobien li jiġu ehm, mibjuwa jisom xibbiċa laħam. U dan jiġri kol jum il-ħin kollu. In-nies illi għadin jiġu miċħuda mid-drittijiet l-iktar bażiċi u fundamentali tagħhom u dan qed jiġri fl-istati membri tagħna. Dana huwa wieħed minn noqqasijiet kbar tal-Ewropa rridu nindirizzah billi naċċertaw li innaqsu id-domanda sabiex innaqsu il-provista. il provista Il-liġi Svediża tipprojbixxi il-beħ tas sess u xiri tas sess u dana di leġiżlazzjoni ilha eh, fis-seħda l-aħħar 10 snin għaliex l-ebna bniedem ma jista' jinxtara u jinbih. Però fl-Ewropa narawha għadha tiġri din il-ħaġa u għalhekk ridu warbuha din Anzi, ma sax u għalbu għaw ninsu din il-ħoġa ġdinija, dan huwa l-obbligu tagħna għallum. Iġifieri grazzi l sinjura ħad s sinjura Bauer. Grazzi s signur Czarneski. Kommissarju, komissar, eh, President, Sinjuri. Fis minuti ilu rappreżentanti tal-ħodor qalu biex xira li dan il-punt it traffikar tal-bnedmin mhix problema sterna li hija importata mill-Unjoni Ewropea, hija problema interna. Anke ċittadini ta' pajjiżi qegħdin jiġu mibjuwa li ċertu stati membri oħra fl-Unjoni Ewropea u din hija problema serja kbira. Aħna rridu naħdmu fl-imkien U mhux l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha biss, imma kull stat membru jrid jaħdem fuq din, Nixtieq nfakkarkom fuq affarijiet u avvenimenti li seħħew snin ilu meta l-Pulizija Taljana u l-Amministrazzjoni Taljana reaġġiet għal ċertu sinjali minnaħa tal-Polonja. U Dak iż-żmien il-traffikar tal-bnedmin kien l-importazzjoni illegali tal-ħaddiema Pollakki ġifi dawk ma nridux ninsuhom laqas illi pruvat nessihom. Is-Sinjura Rojtova. Iktar minn miljon ruħ tiġi sfruttata kull għal raġunijiet sessuali iktar minn 3000 vittma ingħataw għajnuna però inqas minn nofshom tresqu quddiem il-qorti it-traffikar ta' znedmin jagħmel iżjed flus mit-traffikar ta' drogi. U din il-kriminalità organizzata għadha d-dejja isa muxejn għax diffiċli illi wieħed ehm, jattakka. Għanna bżon ta' leġizlazzjoni fuq dana volja danna mux imnizzel fi trattati. Na nishtiq nitlob il-presidenza spanjola biex jiffanilizzaw diskussjonijiet fost l-Istati membri fuq sanzjonijiet u pini komuni. Id-direttiva l-ġdida li aħna qegħdin nistennew għandha tkun iktar effiċenti biex naqqas id-domanda għal servizzi sessuali legali. L-abbuż sesswali ta' tfal speċjalment qed jiżdied u huwa madwar ta' 20% issa. Hemm bżonn inqajmu iktar kuxjenza nagħmlu n-nies 4% biss tal-ġenituri ta' tfal sfruttati jammettew illi l-internet intuża mill-kriminali eh, biex jikkontattjaw l-tfal tagħhom. L-abbuż sessuali ta' tfal eh, huwa dejjem qed jikber u għandna bżonn armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni l biex innaqsu id-domanda neliminaw traffikar tal-dedmin appella l komissjoni biex tippreżenta lil parlament proposti leġislattivi għal ġlida aktar effettiva kontra traffikar tal dedmin Signora sinjura Gons mhux għan preżenti għalhekk issa sanadu s-Sinjura Thompson. Grazzi, President. Aziz kollegi, nixtieq nirringrazzja l rapporter għal din ir-riżoluzzjoni importanti. L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfida kbira fil-ġlida kontra traffikar tal-bnedmin. Il-kastigi għadhom eh, pjuttost Pittos ħfif mhux ibsin meta wieħed ikkumparhom ma' traffikaj tal-armi ta' drogi. Qed naraw l-iktar nies vulnerabbli ibatu hawnhekk. Ma nistgħux sempliċement nirritornaw għam daw għax jispiċċaw jerġgħu fidejn it-traffikanti li tuntuhom il-permess ta' residenza. Idu koll indirizzaw id-domanda. Għanna nipenalizzaw ix-xiri ta' prostituti u nattakkaw lil dawk li għadin jużaw il uh, forced labor. Is-Sinjura Blinkevich Jute. Aziz President, kollegi. Dal-aħħar fil-Litwanja rajna Eh, organizzazzjoni kriminali li ġiet arrestata u dinha kienet organizzazzjoni qed titraffika bnedmin dan din hija kriminalità u rejat mifrux ħafna u fi kriżi finanzjarja isu iktar jinfirex iktar minn design fil-mija tal-persuni traffikati jkunu tfal u nisa ħafna drabi minħabba faqar estrem li jgħixu fih. Din traffikar tal-bnedmin huwa eh, eh, l-iktar l-iktar ħaġa, l-inqas ħaġa din tuża li tista' tiġrilek. Titlef kompletament id-dinjità tiegħek, tiġi mibjuħ u mixtri isu xejn mhu xejn. Irridu niddiskutu mal-NGOs, irid ikollna koordinatur Ewropew il-vittmi ta' traffikar għandu jinata il-protezzjoni u jiġi eh, integrat fis soċjetà Il-partiċipanti u l-organizzaturi tal-traffikar ta' bnedmin għandhom qatt jistaw jaħarbu l-kastik tagħhom. Sur Nikolasek għandek minuta kjoġbok. Aziz kollegi, jina nishti eh, nifraħ li rapporter xtaqt najt li trafikar tal-nedmin u għawet mill-iktar eh, li jirendi liħ għal eh, kriminata organizzata. Għonek għanna ammonti bej 700 elfu miljon persuna li kuna vittma Għalhekk kiena qed nappoġġa kol illi eh, fil-miżuri għal ninkludu wkoll il-miżuri kontra um, azzjonijiet illi ma nix bissa biex nikastigaw min jitrafika dawn il-medmin imma anka dawk li jużaw is-servizzi ta' dawn il-persuni traffikati li dun proteġu lil dawn il-vitmi u ikunu fej ikunu fl-ma stat membru minn ma stat membru u minn kwalunkwe stat membru li jkunu ġejjin. Ma nix għom sabiex nerġgħu nirrivittimizawhom u u importanti wkoll illi nerġgħu nħarsu lejn il-minuri u s-sitwazzjoni ta' traffikar tal bnid tal-nedmin ħafna mid-drabi dan traffikar isir ukoll biħsieb illi eh, jinbijaw l-organi. Grazzi ħafna tal-opportunità sabiex nitkellem. Huwa essenzjali li aħna niddiskutu din il-kwistjoni ta' traffikar tal-nedmin illum għaliex eh, kien hemm ta' tabu madwar is-suġġett anke f'soċjetajiet żviluppati għaliex hemm tant ammont kbir ta' nisa li huma soġġetti għal din it-tip ta' skavjettu bħala prostituti, hemm it-tfal involuti. Hemm bżonn illi kulħadd ikun konxju fis-soċjetà, għandna bżonn ukoll tal-flus. Aħna nsemmu dan sam il-bidunet għaliex għaliex mhux se jkun biżejjed li nindirizzaw biss min qed iwettaq l-att imma anka jekk ma sar jkollna fondi sabiex nipproteġu il-vittmi dan sar jerġgħu jkunu vittma minn ġdid. Jekk aħna ma sar l-flejjes u l-fondi sabiex nerġgħu nintegraw fis-soċjetà, ma sar nkunu saw ħolan tagħna. Anka illi daw in-nisa u t-tfal jerġgħu jidħlu lura fid-dinja legali tax-xogħol. Sur President, il azzjoni Ewropea dan l-aħħar qiegħda tiżdied u kontenta li qed nisma' anke wara tal-Kummissjoni fostam tal-Kummissarju tal-Sinjora Malmstrom li se tkun qed toħsib dan il-qasam u xtaqt li l-Kummissjoni tagħti każ tal-sistema ta' appoġġ għall-vittmi mod partikolari għat-tfal li kullu traffikati li jkollhom bżonni differenti minn tal-adulti. Fir-Renju Unit is-sena li għaddiet 325 tifel u tifla kienu identifikati bħala suspettati li dawn ġew traffikati. Dawn huma eh, tfal li jkunu traffikati fir-Renju Unit stess, ġifi f'pajjiżhom stess u mhux minn barra l-pajjiż. Hemm numru ta' tfal li jisparixxu għaliex jibqgħu taħt il-kontroll ta' traffikanti tagħhom. Isibuha faċli ħafna li jerġgħu jitfgħu fis-suq għal traffikar. Dan huwa kollu li qed isseħħ fl-Unjoni Ewropea u rridu nwaqfuh. Irridu nwasslu l-vuċijiet tal-persuni vulnerabbli li qed iserħu fuq l-Unjoni Ewropea sabiex twassal il-messaġġ tagħhom u tuħsibhom. Grazzi Sur Ebermajer għal minuta. Grazzi Sur President. il-prostituzzjoni isser il-reati li jsiru min minnant il-persuni traffikati huma wkoll reati għandna figuri għoljina, l-Awstrija huwa pajjiż transitorju u anke pajjiż li huwa fil-mira u għalhekk iridu nirrikonoxxu li dawn it-traffikanti jieħdu dawn in-nies mill-pajjiżi tal-Van tal-Ewropa ċentrali. Il-fattu li aħna t-naraw żieda f'dawn it-tip ta' każijiet u l-frontieri esterni tagħna muster ikunu qed jaħdmu mhux qed jaħdmu biżejjed, mhux qed jaħdmu żejjed tajjeb, aħna rridu naraw anka dawk li vjaġġa permezz tal-coaches per eżempju. Hemm rapporti mra tal-Frontex u rridu naraw naċċertaw illi aħna nerġgħu ikonna il-verifikar fuq il-frontieri wkoll. <coughs> <coughs> <coughs> Sina Zaborska, grazzi Sur President, grazzi ta' din il-mistoqsija li tresqet. Xtaqt t resaq punt li huwa marbut ma' dan is-suġġett fir-riżoluzzjoni qed ngħidu illi t-tfal huma vittmi u li hemm riskju kbir li huma jkunu vittmi ta' traffikar. 79% tal-dawk traffikati huma verament nisa u tfal u fil-protezzjoni tal-vittmi il-ġenituri għandhom rol importanti ħafna drabi ma jkunux jafu x'inhu ta' t tfal tagħhom, ma jkunux jafu x'inhu ma jagħmlu fil-ħin liberu tagħhom. Hemm bżonn ta' kampanja li don naraw illi nies ikunu konxi ta' xem bżonn hawnhekk. Kif ser ninformaw il-ġenituri dwar it-teddidiet li jaffaċċjaw it-tfal tagħhom jew kellha li naħdmu mal-ġenituri sabiex huma jipproteġġu li tfal tagħhom. Sfortunatament fir-riżoluzzjoni fir mhux qed nagħmlu l-ebda referenza għal ġenituri. Sinjuri, fil-kontesta dan id-dibattitu rridu niġbdu l-attenzjoni għal tliet kwistjonijiet ewlenin memx bizzet kriminali li qed jitres u qoddim il-ġustizzja għalkemm hemm titjib eh, l-ammonti ta' nies li huma mresqa mhumiex għolja biżejjed meta mqabbla anka mal-ammonti ta' persuni traffikati. Għana najdu koll li ftit stati membri għat jihdu miżuri xirqa sabiex jikkombattu din is-sitwazzjoni. il sitwazzjoni mhix qed tiġi monitorjata mod tajjeb. U importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tikkopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex b'dan il-mod tikseb valuri ola fil-ġrida tagħha kontra il-traffikar tal-bnedmin jak li konkludi sensjoni KGTI Nadia Sur Lopez Garrido. Grazie, signor Presidente. Grazie President. Dana kena dibattitu wisa l-lum u dan id-dibattitu wara il-problema normi li għanna qoddimna problema illi hija ġerħa kbira fl-Unjoni Ewropea u jiena kontent illi ħadsem f'dan id-dibattitu propju fil-ġurnata li tkellimt l-ewwel darba f'dan il-Parlament huwa tassew unura lija u kellna għall-ewwel darba li parteċipajt hawnhekk kienu dawn iż-żewġ dibattiti daqshekk eh, interessanti f'dan il-Parlament daqshekk setani u importanti. Din il-problema enormi mhux biżejjed li sempliċement insemmuha u niddiskutuha, irridu niġġilduha bis-saħħa kollha li għandna għaliex hija problema verament diffiċli. Għanna bżon ta' rida politika qawwija ħafna biex niġilduha. U llum intwariet il-lejla din ir-rida politika u presidenza eh, Spanjola minna ħal-oħra u koll ħa tur ir-rida politika tagħha biex niġilduha. Nistgħu ngħidu wkoll illi dinja problema tittiġġilet mill-Ewropa. Għaliex kif intqal, dana qed isir fl-Ewropa stess is-Sinjura Ħorġ għalita ta' din il-ħaġa, is-Sur Papa Nikolaw, il sinjura Barbanova, kollha qalu kemm din hija problema transkonfinali. Qed isseħ fl-Ewropa u rridu nġilduwa mill-Ewropa. Għalek kif issemma u importanti li l-Komissjoni mal-Arkemista jkun tina u tipproponi direttiva sabiex niġġieldu eh, din il-ħaġa u din semmita bottajab ħafna s-Sinjura Rojtofa. L-iktar għana tlet dimensjonijiet importantissimi illi irridu nifukaw fuqhom fid-direttiva. L-ewwel il-ħarsin tal-vitmi. Il-protezzjoni tal-vittmi hija xi ħaġa importantissima u l-iktar ħaġa li semmit hawnhekk il-lejla il-persuni li kitbu l-mistaqsija ħafna <clears throat> eh, kellima semmew l-importanza tal-protezzjoni tal-vittmi li ħafna drabi jkunu nisa u tfal u kif qalet is-Sinjura Jimenez Besarril. Tkun hemm dan il-mandat tal-protezzjoni tal-vittmi li hija priorità għal l-Presidenza Spanjola. Ma dak l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed, persekuzzjoni ma tieqaf qatt kastigi ibsin lil kriminali. U t-tielet net irridu nindirizzaw id-domanda ta' dawn is-servizzi dinja parti mill-problema. U jekk inħarsu lejn dawn it-tlet dimensjonijiet l-iktar importanti nkunu qegħdin niġġieldu l-eruq tal-problema u jkun approċċ globali fil-ġlieda ta' din il-ħaġa li il-Presidenza Spanjola għandha ħafna qalba. Thank you very much. And now finally, Monsieur Barrault. Monsieur le Président, merci. Je crois que ce débat Sur President, grazzi ħafna. Jina naħseb illi dan id-dibattitu tafaddawl fuq il-xogħol għal preparazzjoni ta' direttiva fil-ġejjini il-Kommissjoni ser tkun ukoll qiegħda taħdem fuqha. Sabiex nuża il-kliem ta' Claude Moraisis aħna rridu niġġieldu bl-aħjar mezzi moderni kontra din il-ferita illi ħafna drabi titwetta permezz ta' mezzi moderni. Palma għada kifet sur ministru hemm tlet pilastri hemm il-vitmi, hemm is-serjetà tas-sanzjoni tas sanzjonijiet u anka li naħdmu sabiex innaqsu d-domanda. Dwar protezzjoni tal-vittmi diġà fil-deċiżjoni qafas innegozjajna appoġġ bla kundizzjoni għall-assistenza tal-vittmi u aħna għandna l-ħsieb sabiex nifukaw fuq l-akkomodazzjoni l-appoġġ psikoloġiku u l-informazzjoni f'lingwa illi il-vittma jifhem dan ser jizdiet ma l-appoġġ u ser jkun parti mid-direttiva futura fej eh, jitlu tfal li jkunu traffikati ser jkunu qed nikkonsidraw l-kwistjonijiet ta' integrazzjoni u anka pjantazzjoni it-tfal mhux akkompanjati. Dina kienet ħaġa li l-presidenza spanjola insistit ħafna fuqa partikolarment. Għanna pjantazzjoni għal daqstant li jieġi adottat fil rebbija tal-2010 mill-Kommissjoni biex tippreżentaw il-Kunsill eh, u l-Parlament hemm ħafna azzjonijiet biex nelbu l-sfidi differenti għal tfal mhux akkompanjati U barra minnek, il-Sinjura Zaborska għanda raġun perfettament. Il-familji e rridu ninvolvu iktar <clears throat> u rridu nizguraw illi eh, namlu supervizjoni taħħom, specialment fuq l-internet, għax dana eh, jirrapprezenta aktar perikoli u sogri. Eh, President hemm il-rida politika tal-Parlament u mill-Kummissjoni diġa għamlet diġa ċertu xogħol bażiku fuq din id-direttiva u eh, tippreżentalilkom eh, minn hawn ftit ieħor, nixtieq nirringrazzja l-Parlament mhux biss tal-appoġġ, imma anki tal-ideat interessanti ħafna illi eh, ħarġu minn din id-diskussjoni u għal darba oħra nirringrazzja lill-kellima kollha u l-persuni kollha li ħadu sem aħna nħossu li l-Parlament Ewropew hawnhekk għandu ruol kruċali xjaqdi biex jiġilet kontra din il-problema. Grazzi komissarju, grazzi ministri, grazzi li żewġ rapporter, l-kellima kolla, l-personal u l-interpreti il-dibattitu jinala u l-votazzjoni sir fl-ewwel ta' frar il-seduta malwa.